Señor Streshek, tiene la palabra. Sir Streshek. Grazie ħafna, President. Jiena nixtieq Nati spjegazzjoni tal-vot tiegħi fuq Il-rapport Karas il-kwalità tad-data tal-istatistika riportiva tajjeb imma assjenejt għax jiena ma naqbilx mal-opinjoni tar-rapporter li l-Eurostat għandha taqdi rwol dominanti billi tagħmel intervenzjonijiet li m'għandix għalfej tħabbarhom fil-kuntest tax-xogħol mal-istituzzjonijiet internazzjonali. Grazzi. Grazzi Sir Streshik, Grazzi ħafna Sur Streshik. Issa nistieq ngħaddi l-mikrofon Sur Harren. Sir Helen. Skużani ċer, ma stajċ nisimak. Eh, skużani. E, tal-ġurnalisti li jitkellmu dwar il-drajt fil-Greċja bħala traġedja, ma dawn is natu għom definizzjoni ta' traġedja imma bil-mod mm, ta' Sofoklis. E, iva, e, kellna ħafna snin meta aħna isna għamilna li id-dejn ma kienx hemm problemi imma issa sibna ruħna fi problema. Issa, iktar milli nippermettu li jkun hemm korrezzjoni tas suq jiġifieri li l-Greċja toħroġ bil-manuti bil-munita tagħha Sak nimxu l politika li qed ngħidu li statistika ħar jew iktar għajnuna reġjonali jew permezz tal-taxxi fuq il-bek jew inkella aġenziji dwar id-dejn li dawn se jisposponu l-affarijiet li żgur se jiseħħu. Imma qed nikkondannaw il-gvern tal-Greċja u forsi tal-pajjiżi l-oħra fil-Mediterran sentejn reċessjoni u għat imma qed noħolqu għat għalina u kol. U um, Issa naraw eh, l um, lan veru tal-Unjoni Ewropea li eh, timpiega id-nies eh, tagħha stess. Sur Kamal. Grazzi ħafna, President. Jena naħseb li meta wieħed jħares lura l-kwalità tad-data tal-istatistika xi mill-Istati membri meta dawn kienu qed jimxu b'mod tajjeb ħafna u ma kellhomx għalfejn jipprovdu riflessjoni korretta ta' l-istatus tal-ekonomija jiena nista' nifhem illa għandna niġbru d-data b'mod aħjar fuq l-ekonomija nazzjonali tagħna. Dawn l-affarijiet ma nagħmx nużawhom bħala skuża għal dak li ġiet imsejja msejħa pala governanza ekonomika Ewropea. Ma nix nużaw pala skuza l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Komissjoni li kollhom aċċess għal budgets nazzjonali ta' stat membru qabel ma dawn il-budgets nazzjonali jiġu prezentati lill-Parlament tal-pajjiżi ma nix aħna nużaw il-krizi u l-izballi li saru f'din il-krizi pala skuza li kunem iktar governanza Ewropea. Għanna nużaw dawn la forza biex nitalmu minn il-krizi niġbru dejta ħjar imma u koll li l-awli tana e, u e, il-bilanċi tana dawn nerġaw nibilanċjawhom. Grazzi ħafna sa nixtieq li naddu għar-rapport li miss e, tasur sur Langtel nixtieq naddi il-mikrofonu lis sur Kellen. Jiena appoġġajt ir-rapport dwar il-Bahar Baltiku u jiena sodisfatt li ġodotat il-mendi tiegħi. Imma jiena xtaqt inkun iktar espliċitu f'xi partijiet u dwar paragrafu 34 Aħna tlabna l-Kummissjoni sabiex tipprovdi l-valutazzjoni tal-impatt ambientali fuq il-proġetti fil-bidla fil-infrastruttura imma ma ġietx imsemmija li l-Kummissjoni naqset mid-dwir taħħa li tagħti eh, analiżi imparzjali u studju ta' imparzjali għal proġett tan Nord Stream. Għalek aħna nixtiequ nitolbu l-Stati membri kollha madwar il-Baħar Baltiku li naqdu mal-Konvenzjoni Espo u Jena naħseb li għanna u nitolbu l-Russja b'mod espliċitu sabiex tagħmel dan. Bek nistgħu niksbu l-antana. Grazzi ħafna. Tilla palabra. Grazzi ħafna Sur Klen. Signora Mazzoni. Grazzi ħafna, Chair. Jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni jiena naseb li l-inizjattiva importanti ħafna għal reġjun tal-Baħar Baltiku u um, ħaġa tajba ħafna li saf l aħħar introdutajna fis-sistema tagħna mm, makro reġum tajb l-inizjattiva tajba ħafna kam kif fuq level politiku strateġiku u elementi importanti ħafna li huma pożittivi ħafna li ġew imdaħla fis-sistema operattiva ta' din l-azzjoni u jiena naħseb li importanti wkoll il-fatt li aħna permezz ta' din l-inizjattiva nistgħu issa nimmaġinaw ħolqien ta' zoni ora li se jużaw l-esperjenza pala ehm, tip ta' esperjenza pilota sabiex ehm, nistgħu Nkomplu, per eżempju, insaħħu l-politika ta' koezjoni eh, dwar l-inizjattiva tal-batija l-Kommissjoni Ewropea li tagħti attenzjoni ħarsin li jkun eh, hemm eh, riduzzjoni tal-riżorsi finanzjarje aħna tkellimna fuq l-użu ta' rizorsi addizzjonali imma jiena konvinta wkoll li mingħajr rizorsi dawn il-proġetti l-kbar, dawn il-proġetti għal makro reġjun li dawn ma jistgħux jimxu l qudiem għalhekk importanti ħafna li jkun hemm regolament fuq eh, eh, li jkun hemm iktar rizorsi disponibbli. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Makrolajti. Grazie ħafna ċer, jena votajt favur dan il-dokument, jena kontenta li dokument ġi adottat dan jitkellem dwar eh, l-istrateġija tal-Bahar Baltiku u dan ħeġeċ il-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-Istati membri Brabta ma l-izvilup territorjali dan jitkellem dwar numru ta' attivitajiet u attività minnhom e, l-attività ekoloġika jiena kuntenta li l-emendi tiegħi fuq e, fuq il-valutazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent eh, fil-proġetti li għandhom xatma infrastruttura u enerġija jena kontenta li dawn affarijiet ġewwa adottati jena naqbel li għabbażi ta' din l-istrateġija għanna aħna nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna mal-pajjiżi terzi. Jena kontenta wkoll li Sal-revizjoni f'nofs iż-żmien ta' din l-istrateġija se nkunu għamilna passi kbar f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna Sinjor Mokanajtem, issa naddu għal rapport ta' Sur eh, Kratzit nixtieq jena naddu l-mikrofonu Sinjor Vajdri. Tatvainojas prezident kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltijas jūras stratēģiju, vai es drīkstāt Jena xtaqt eh, nitkellem dwar l-istrateġija tal-Bahar Baltiku. Nista' jiena nitkellem fuq dil-kussjoni wkoll Sur Vidil Quadras, nixtieq jiena ngħid kelmtejn dwar l-istrateġija tal-Bahar Baltiku. Jiena tlabt għall mikrofonu sabiex nitkellem fuq dak il-punt. Iva, iva, tista' titkellem fuq il-Baħar Baltiku wkoll. Mela, dwar il-Baħar Baltiku u l-istrateġija li nixtieq ngħid huwa li dan ir-reġjun għandu ħafna potenzjal għall iżvilupp u din l-istrateġija diġà eh, se tirċievi finanzjament mill-Unjoni Ewropea li ġiet imweda, aħna li nistgħu nagħmlu rridu nagħmlu nimplementaw l-istrateġija għandna bżonn ta' programmi ta' kooperazzjoni u ta' implementazzjoni, negozji privati għandna nippromovu l-innovazzjoni, r-riċerka u aħna ppjanajna wkoll li ikollna politika uniformi għal bahar Baltiku dan ir-reġjun aħna nixtiequ nipromovu eh, kooperazzjoni bejn eh, min jagħmel ir-riċerka xjenzisti u l-iżvilupp eh, jissara ħafna fuq din l-istrateġija. xi proġetti baltiċi eh, dawn ġew posposti u naħseb li għandna nerġgħu nattivawhom u jiena nemmen li l-proġetti ta' innovazzjoni u proġetti ta' infrastruttura dawn għandna natuhom priorità u din ir-raġuni jiena appoġġajt din l-istrateġija u wissa nixtieq jiena nagħmel stqarrja fuq ir-rapport tas Sinjura Krazzi permetti li dejjem. Iva, jgħid il-President. Inti se titkellem dwar il-rapport ta' Signora Krazziva. Mela, għalek dwar il-politika reġjonali, politika ta' koezjoni, tajt li l-lajnuna għandha tingħata lil dawk ir-reġuni fejn hemm livelli ola ta' qatt u fejn ħafna ċittadini li qed jemigraw iva hemm 54 miljun li se jingħata ma' xorta hemm diskrepanza bejn ir-reġuni u li fqar reġuni dawn iktar li batow waqt il-kriżi ekonomika. ir reġjuni għandna nagħtuhom din l-lajnuna għandha tingħata u din għandha tibqa' priorità prinċipali għanna nxertaw li hemm ġustizzja u kol għanna aħna natu appoċ l-politika reġjonali u għanna u koll nappoġġaw dawk il-reġjuni fejn il-tħul medju u taħt il- Medi tal-Unjoni Ewropeja u l-prodott gross domestiku għalek għanna natu għajnuna eh, pratika l-ess l-SMEs u għanna nipromovu l-SMEs li huma innovattivi. Mela, sirħan eh, eh, tista tatina l-arfin fuq il-Grigi klassiċi aħna et eh, vera nħdu pjaċir. Mela, lim pajzi l-iktar onja fl-Europa, lim u madawn, jena kontet nħars lejn data tal-OECD u fl-2008, ġifiri għanna ċifri ta' din sena l-pajzi li l-iktar huma senjuri u dawk il-membri tal-membri tal-EFTA. Minn kija l-affarijiet kollha li għadhom minnhom, ġifiri krizi bankarja, ġifiri li kellha impatt sproporzjonat fuq l-Iżvizzera u l-Iżlanda tħul għal kull ras in ras f'dawn il-pajjiżi 14% iktar mill-Unjoni Ewropea ġifiri dawk li għedin fuq lefta u ma id darbte sidjuri mill-pajzi tal-Unjoni Ewropea. Għalix, nixin nistuġurix li forsi din għandu xtaqsam mal-ftejm li dawn għamlu mal-Unjoni Ewropea fej dawn jinsabu fissu eh, ħiles ġifiri l-erba libertajiet eh, imma edin barra mill-CFP, barra mill eh, eh, pac u ma jikontrollaw il-frontieri tagħhom, jgħidu min jista' jaqbiż il-frontieri u jew le jikkontrollaw l-enerġija tagħhom u jistgħu jixxu u jibgħu lejn pajjiżi terzi mingħajr ma dawn jaħdmu eh, jaqgħu taħt it il-tarfa esterna. Pajizi tagħna forsi jistgħu jagħmlu l-istess pal nizvizzeri eh, u Norveġiżi aħna iva n-nazzjon eh, li jagħmel eh, ħafna kummerċ, aħna l-kontinenti kollha naħseb aħna nistgħu meċu l-affarijiet tagħna u fl-interessi tagħna. Grazzi ħafna Sur Helen, Sur Kamal. Thank you very much, Mr. President. Grazie ħafna, President. Jena nasib li kull darba li netkalmu dwar il-krizi ekonomika u finanzjarja importanti li aħna nħarsu jena u nitalmu mill-lezzjonijiet ta' din il-krizi. Aħna tal-limna eh, l-lezzjoni li regolamentazzjoni inegwata fl-Istati Uniti li sforzat il il-banek ehm, jgħatu l-flus il-konsumaturi mux xirqa u għalek kienem il-problemi għax dawn ma setaw xeħalsu eh, il-flus l-ura. Aħna tallimna il-lezzjoniet minn dawk il-gvernijiet li stampaw il-flus, issu il-flus mandu lebda valur, Kena ma mas wieħed biss li bassar il-kriżi u li qal li l-flus għandu valur u meta inti dan il-flus tagħmlu irħis il kumpani u l-individwi jagħmlu investimenti eh, ħżiena u mbagħad ikun hemm tip ta' bużieqa u mbagħad il-suq jaqa, eh, aħna rridu nitalmu minn dawn il lezzjonijiet Grazzi ħafna Sur Kamal. Issa għandu rapport li is rapport ta' Sur Kanċan u naddi il-mikrofonu ristur Nikolazik. Grazzi, President, kollegi. Il-rapport kanċan u għafu id-drittiet tal passiġiri fi trasport bi xarabanku bil-coach. Il-persuni disabli għadhom qed isofru diskriminazzjoni minkejja Konvenzjoni Ewropea l-aċċess ugwali għat trasport u hija prerequisit għal biex ikun hemm ugwaljanza ta' opportunitajiet. Id-disabli, e anki dawk li huma omja u jew parzjalment omja, qed jiġu hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom. Jiena nilqa elementi li saħħa id-drittijiet tad-diżabbli u dawk li huma li għandhom mobilità limitata. u nilqab mod partikolari dawk id-dispożizzjonijiet għal taħriġ speċjali għal personal fil-istazzjon tal- uh, eh, xarabanku tal kowċijiet Grazzi. Il-Signora Rojtova. Grazzi, President. Il-rizultat tal-vot fuq il-rapport Kanċan wera li l-Parlament Ewropew u ċar fuq il għandu pożizzjoni ċara fuq il-drittijiet tal-ċittadini li vjaġġaw biex xara bank. Din il-pożizzjoni tagħna ħatejn biex intejbu drittijiet tal-passiġġieri, speċjalment dawk li għandhom disabilitajiet jew dawk li għandhom mobilità limitata. Jiena qed nagħmel referenza b'mod partikolari għal artikolu 11 illi jipprojbixxi iċ-ċaħda ta' riservi u anki eh, eh, ħtieġa eh, mandatorja għal talba ta' assistenza minn qabel. Din id-deċiżjoni qawwija minn naħat tal-Parlament hija sfida għal-Parlament. Naħseb illi il-Kunsil ma jistax jerġa' lura fuq kelbtu fit-tieni qari. Grazzi il-Signora Rajto għall-Signora Rajta Vassur, il-Signora Harkin. Grazzi President, jena appoġġajt l-emenda numru 15 għax jena nappoġġa l-eżenzjoni għal żmien limitat għal servizzi reġjonali limitati urbani u suburbani. Jiena naħseb li xieħut mill-ħtiġijiet eh, li se jiġu eh, għall-SMEs u l-menditti individuali jistaw eh, ma jkollhomx aċċess għal ċerti swieq u dana se waslu għal fatt li ċittadini mhux se jkollhom ċerta trasporti trasporti lokali meta niġu għal trasporti urbani, però meta niġu għal trasporti rurali għanna periklu jek din il-leġislazzjoni titħol, insibu situazzjoni, insibu ruħna situazzjoni fejn i-trasporti rurali mux se jkompli jaddu minn dawk ir-rotot. Aħna jien naħseb li f-situazzjoni attuali jemżon e, nilħu kompromess u natu eżenzjoni għal periodu fiss. Grazzi, signora Harkin. Naddu essa a rapport li miss li ho a rapport tal Signora Sender. President, kollegina, votajt a favur għal proposta ta' direttiva fu il-trasport tal-bahar. Għaxin naħseb illi bekk inkonu nistaw ikon ċirkolazzjoni tal-kosta iktar trasparenti. Infatti eh, dan il trasport għandu ħafna komplikazzjonijiet. Barra minnek hemm ftit armonizzazzjoni ta' disciplina f'dan is-settur imħabba e implementazzjoni diffiċla direttiva tal-2002 illi l-istati membri differenti. Hemm bżonn għal stat li jkun hemm direttiva fi eh, preċiża li tillimita l-interpretazzjoni differenti. L-an tal-liġi hija li naslu għas semplifikazzjoni ta' proċeduri amministrativi li tinkludi wkoll teknoloġiji moderni tal-information science. Għal dastat nitlop li kunem kooperazzjoni tajba mill autoritajiet kolla kuinvolti. Dan u rapport ta' sur sterks fuq il-formalitajiet u dikjerazzjonijiet tal-bastimenti meta jitħlu fuq il portiet u jħorġu minnom. Il-kelma issa li sur Antoniozzi. Grazie, President. Il-settur ta' trasporti huwa wieħed minn dawk is-setturi li Eh, jinvolvu ħafna suġġetti importanti ħafna l-Unjoni Ewropea mill-kompetittività ta' suq intern, għas saħħa ta' ċittadini, eh, l-efficienza tal-mobilità tal-bliet, tas sikurtà ta' toroq, istituzzjonijiet u tisħiħ ta' aġenziji speċifiċi għal modi differenzi ta' trasport għal etnaqis tal-emissjonijiet ta' CO2. Għal da' stant għal dan raġunijiet kollha nħossi li l-Unjoni Ewropea għandha dmir preċis li tagħmel eh, armonizzazzjoni ta' trasporti eh, effiċenzi u sostenibbli barra li kunem għafas eh, leġislativ biex nkunu nistgħu nirrispondu għal sfidi li ġejjin b'mod xiera għal daqstantina nappoġġa il eh, rapporta sur Grosh eh, għal għal li huwa rapport fuq il-futur sostenibli ta' trasport. Issa għandu għal kellim li miss. Muscardini sta. Signora Muscardini, miex prezenti. Mela, issa naddu għas-sur Kakula. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää. President, huwa importanti ħafna meta nitkellmu fuq it-trasport illi naħsbu li konna naħsib sostenibli. Rridu nizguraw, konna pożizzjoni sostenibli, rridu nizguraw li l-emissjoni ta' trasport jiġu eh, mnaqsin fil-futur. Eh, bħalissa, trasport qed jikontribwixxi ftit inqas minn 10% fil-fatt. Però rridu niżguraw illi setturi kollha jiġu trattati bl-istess mod. Irridu nizguraw li l-regoli jiġu rispettati fil-stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nħarsu l-tuħalissa lejn il-bastimenti, hemm regoli differenti f'reġuni differenti irridu niżguraw li jkun hemm kondizzjoni tindaqsu li l-istess regoli jkunu fisseħ fl-Unjoni Ewropea kollha. Hemm bżonn niżguraw ukoll illi aħna se jkollna trasport sostenibbli anke fil-futuro. hemm u koll innaqsu l emissjoniet mill-bastimenti. Mela, grazzi ħafna naddi għal rapport iħor. E, tassur Eh, il-kalim li mis. Dan huwa importanti ħafna, eh, il-ċittadini għandhom il-possibilità li eh, jesprimu tħassib taħħu għoddim il-Parlament fuq il-ruoli leġislativi u politiċi tal-Unjoni. L-istatistika turi li hemm zida fit-talbiet li għandhom xasmu mal- drittijiet tassu intern u kwistjonijiet oħrajn. Dan huwa rapport tas-sur Iturgajz eh, il-komunikazzjoni istituzzjonali u anki strumenti oħrajn disponibli għal ċittadini mill-istituzzjonijiet mm, permezz tal su intern bil-one-stop shop li bladubju se tajn li ċittadini u rridu kunu iktar effiċenti biex iċ-ċittadini li jkollhom informazzjonijiet eh, biex ikunu jistgħu jiddeċidu fuq li ma istituzzjonijiet iridu u x'mekkaniżmu għandhom bżonn jużaw. Dan ar-rapport huwa fuq l-attivitajiet tal-Kumitat għal petizzjonijiet. Inti titkellem fuq dan ir-rapport, tstenna għax eh, eh, qablek hemm is-Sinjura Vajdere u mbagħad hemm inti. Is-Sinjura Vajdere l-ewwel. Grazzi, President. Fl-2009 il-Parlament Ewropew u l-Komitat tal-Petizzjonijiet ittrattaw 1924 petizzjoni, imma 46 eh, bis ġew kienu ammissibbli u ġew diskussi. Dana xi fisser? Il-ċittadini m'għandux biżejt informazzjoni fuq kif jistgħu eh, jikkomunikaw mal-Parlament Ewropew. Nixtieq nipproponi il-website tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiġi mtej itejbuh Għax ħafna eh, nis għadhom ma jafux li teżisti solvit u li jistaw ikollom tweġibit online fuq il-kwistjoni ta' suq intern. Rridu ninformaw ċittadini u rridu niftakru li hemm ħafna ċittadini m'għandhomx aċċess għall-internet. Il-Kumitat tal petizjoni tu l-iktar mod malajr biex kunu jistaw jesprimu eh, il-mistoqsijiet tagħhom l parlamentu dan huwa l-aħjar mod. Tal-daqstant appoġġajt dan il-vot. Grazzi ħafna. President, inti nirringrazzjak tal mm, ta' kif irsolvejt il-problemi. Il-Kumitat tal petizjoni ta' għadha mis-suċċessi tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari jiena raħda bħal fat li anki mm, membri isibu ħafna appoċ u sodisfazzjon, specialment meta jkun hemm ħafna problemi fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn però intejbu dan il-mekkaniżmu rridu nikomunikaw iktar ma' ċittadini, rridu nżidu l-ħeffa tal-proċess u t-tiret il-stati membri għandu jkollhom obbligu li jirrispondu il-mistoqsijiet ħafna iktar malajr mill-qed jagħmlu issa u ma għati frustraw proċett billi ma jirrispondux mill-ewel u dan għati neħu soddisfazzjon ta' ċittadini. E, Jena nifraħ li kommissjoni li eh, semat mod simpatetiku lil dawk il-ċittadini li iktar kellhom bżonn. Grazzi, Sur Kelly. Tinsiex id-darba li ġejja e, tinkludi lilek innifsek fil-lista għal biex titkellem. Qabel però, qabel ma tibda l spiegazzjonijiet tal-vot. Iva, jgħid is-sur Kelly. Mela se ngħaddu għal rapport ta' Sur Turunen fuq il-promozzjoni tal-aċċess ta' Zaza għas-suq ta' xogħol e tisħiħ tal-istatus ta' min jitħarreġ tal-internship tal presidenta Grazzi President. Il-kriżi ekonomika laqtet ħafna lil Zaza tal-Unjoni Ewropea u eh, ħafna stennijiet professjonali tagħhom kienu frustrati l-20% ta' Zaza taħt il-25 sena muna huma bla xogħol. Hemm 5 miljuni nis minnajr ma jafu xta jamlu fil-futur. U il-perspettivi ekonomiċi u demografiċi f'dawn il-10 snin li ġejjin prevedu 80 miljun ta' impik fl-Europa. Però eh, dawn l-impiegi għandhom bżonn ta' profil professjonali importanti għal dastant l-impatt tal-ġenerazzjoni futur hija verament li sfida li rridu eh, nirbħu eh, u rridu naħdu lejn dan. Biżejjed li ma nistgħux nibqgħu seri din politika li għaddin fija. Jiena għal dastant nittama li b'dan il-dokument li votajna oħra li l-inizjattivi kollha se jkunu konċentrati fuq iż-żgħażagħ u fuq il ħtiġijiet tagħhom mingħajr problemi minnar burokrazija zejda. Issa naddu għassur kakula. President, ħaġa kruċali illi zaza ikollom iktar possibilità li ikollom aċċessa għas suq ta' xogħol. Is-sur Turnen għamel xogħol eċellenti f'dan ir-rapport u jena kontenti li l-Parlament adottaħ, però dan mhux biżejjed hemm bidla ta' attitudini mhux biss fil-Parlament ma' kif stati membri. Għaliex aħna nafu illi il-qat fost iż-żgħażagħ ħareġ tlifna l-kontroll fuq, aħna nitkellmu fuq l-20% fl-Unjoni Ewropea. U dan ma stax nibqgħu serin fil-futur għal dastant hemm li jkollna miżuri prattiċi fl-Stati membri u anki fl-Unjoni Ewropea aħna ma nix bżon ta' rizoluzzjonijiet u diskorsi, bżon nimxu mill-klima l-fatti. U hemm raġuni, għal raġuni s inter mux mhux qed jaħdem, iż-żgħażagħ mhux jkollhom l impigi għax iż-żgħażagħ m'għandhomx l-esperjenza li għandhom bżonn biex jisibu xogħol f'din is-sitwazzjoni aħna bżonn niżviluppaw toroq biex dawn iż-żgħażagħ nkunu nistgħu nwaslhom għall impig biex bekk ikonna anki so ta' xogħol sostenibli fil-futur. Jena nittama li dan il rapport eh, mux se jkun eh, bis klim fira u jitħol fl-arkivi ma jwassal għall impigi konkreti għazzaza. Grazzi, signora Marconet. Grazzi, President. il zaza u l eda hija problema għallum. L-20% ta' zaza ta' tal-età tiegħi m'għandhomx xogħol fl-Unjoni Ewropea, jiena votajt a favur din il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew għax jiena naħseb li bekk nkunu qed nibatu sinjal importanti ħafna kemm lill-Kummissjoni kif ukoll l-Istati membri fuq de-sitwazzjoni ta' zaza u l-impigi. Jina naqbel ma l-idejat ta' li u manklużi fi rapport li programmi bħal Erasmus, tazzaza, intraprendituri għandhom ikollom iktar rapport. u, u importanti u koll li wieħed jisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni informali għazzaza aħna u koll għanna naħdmu fuq l-istrateġija EU 2020 għax l-inklużjoni ta' zazah ta' xol se jinkiseb anki bil-impigi ħodor. fil lituania aħna prevedejna dawn il-kondizjonijiet favorevoli għal eh, kumpaniji illi edin jimpiegaw għall-ewwel darba iż żaza illi qed jaffaċċaw suq ta' xogħol. Grazzi. Grazzi u issa ngħaddu għar-rapport Gruni Eh, rapport fuq kontratti atipiċi karrieri professjonali skuri flessi kurtaw forum ġodda ta' dialogi soċjali. Grazzi. Il-forum tal-xogħol iktar flessibli ħafna drabi iwaslu għal kontratti atipiċi li ma ma jgarantixux il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema. Dawn għandu jibda minn dan il-parlament għax il-dan għandu jgarantix iktar flessibilità u sikurta għal ħadima kollha. L-adozzjoni ta' din riżoluzzjoni, President, hija il bazi għal livell ġdid ta' sikurta fl-impjegi. Illi nżidu l-possibilità li nsibu xo impjeg illi garantixxi anki perspettivi ta' svilupp għandu jkun l-ewwel għan biex nippermettu li jkun hemm rekupru ekonomiku fl-Ewropa. Għal da stantina n-tama l-pajzi membri kun jistaw jinvestu iktar rizorsi fil- ehm, fit-taħriġ vokazzjonali dejjem ta' livell ikbar. Iva l-Europa tal-arfin u ta' xogħol u mhux l-Europa tal-nuqqas eh, ta' sikurtà soċjali. Grazzi. Issa ngħaddu għall-aħħar eh, eh, rapport ta' Sur Fernandez fuq il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal bioscard fl-Unjoni Ewropea. Eh, President, il-votazzjoni tal-lum fuq il-relazzjon, eh, fuq il-rapport Fernandez, illi jina eh, ġejt mażul anki għal grupp ST u għasinjal li dan il-Parlament jtitlob l-Kommissjoni Ewropea direttiva specifika fuq l-iskart organiċi biodegradabli b'mod partikolari l-istruzzjoni ta' taġbir differenzjat Eh, jekk dan il-bioskart ikun ġestit tajjeb jista tkun risorsa l-Unjoni Ewropea. U per eżempju bil-produzzjoni tal-biogas, bil-enerġija tal-li tiġeddet, li tista sir nistaw niksbu l-biometan bija jew nistaw nużaw anki biex eh, niproduċu l-elettriku. Eh, jiena eh, ġbetni l-komunikazzjoni tal-komunikazzjoni li ma taqbilx però mal idea li ti proposta ta' liġi specifika għal din raġuni fl-imkien ma kollegi oħrajn ibatna lil kommissarju Potocznik e, ittra motivata. Jina nittama li komissjoni ti rifletti fuq dan u li tipproponilna e, malajr e, test ġdid fuq dan is-suġġett. Is-Sinjura Morkonajte. Grazie, President. E L-iskart biologiku Ija, kwestjoni tal li t tirrigwarda ċittadini kollha tal litwania e, Situazzjoni kif e, hija differenti minn stat membru għall ieħor. ċerti pajizi jiddepozitaw il-10 ta', dan l-iskartu f'pajjiżi oħrajn situazzjoni hija differenti. Aħna l-ewwel net għandna nippruvaw innaqsu e, il-kwantità ta' skartu, t-tieni għandna nippruvaw Eh, illi namlu mod illi l-soċjetà Ewropea issir eh, soċjetà ta' riċiklaġġ tal-iskart. Tista' riċiklaġġ ħaġa fuq il-bio skart fuq il-kompost. Eh, Bżon illi namlu evalwazzjoni tal-kondizjonijiet kollha relatati u nevitaw illi namlu iktar ħsara f'dan il-qasam. U hemm bżonn li nifissaw regoli preċizi fuq li ma tip ta' bioskart nistaw nikkonsidraw bħala kompost. Eh, u jina nemmen illi bżon illi għandu jkonna attività mm, armonizzata fl-Unjoni Europa kollha. Signora Rojtova. President, nirringrazzjak tal-opportunità li qed biex nesprimi l-ispjegazzjoni tal-voti fuq il- Eh, green paper fuq il-ġestjoni tal-bioskat. Jena naqbel mal-AFAS. Pero qabel ma noħorġu bi proposti legislativi, il komissjoni għanda taħdem iktar fuq il-kwestjoni tal-sikurtà tal likel u situazzjoni fil pajzi li qed jiżviluppaw il-Komissjoni għandha taħdem iktar biex tistudja l-impatt ambientali tal-tkabbir tal-bioskart għal biex noħorġu eh, il-karburanti u jena u kol imħasseb fuq eh, l-iskart tossiku illi jiġi mħazzen. Iva, grazie ħafna dan għajfisser li sena ġorna u sa' tlieta. Grazie.